l-agenda ħa njiefu għal ftit momenti ħalli il-Kummissarju eh, Georgieva teħu posta. Toqgħodx taġġel moħmurum kien, Senjora Georgieva. Okay, I think everyone is in place, so our next item on the agenda is... Grazie, naħseb kulħadd ħa postu, allura naddu għal-rapport li ta' senjura Grezle dwar il-segretarjat tal-Kumitat Supervisorju ta' l-Olaf. Il-senjura Grezle rapporter kelma li għal erba minuti. Senjura Vice Presidenti, grazzi ħafna tal-li tajtna l-kelma din revizjoni u l-emenda zaħira ta' regolament Olaf Turina l-istituzzjonijiet Ewropej jistaw jihdu azzjoni 12 ġemma wara it resiq tal-proposta għanna testa negozjati fuq il-mejda. Nishtiq indur fuqkom u nitlobkom t-votaw favor, n ringrazzja l u partikolarment l-Konsil u l-Presidenza. Dan Olandiża partikolarment illi ħadmu b'mod ta' sew eh, tajjeb naħseb li eh, dan ir-rapport eh, brabta mal-emenda ta' l-Olaf il tmur l-ora 2013 nemmen li issa permessa dan it-tibdil noħorġu mill pjan tal establiment ta' Olaf mill-pjan ta' twaqif u ħan eduħ fl-Aġenzija l-ola ħames membri tal-Kumitat ta' Olaf li qabel kienu jwieġbu li direttur ġenerali l-persuna ġifieri li suppost kienet qed tiġi sorveljata mill komitat nistgħu nifmu li situazzjoni bħal din tista' toħloq konflitti ta' interess aħna ħriġna b'rimedi u qed intejbu wkoll ir-rwol tal-Kumitat Supervizorju nittama u issa li huwa jkun jista' jwettaq eh, ir-rwol tiegħu ta' sorveljanza kif suppost. Jekk irridu nerħu dan it-titip, irridu naraw li ma npoġġux xkiel fil-modija ta' segretarijat u għajrit ikompli wettaq ħidmietu fil- kwartieri ta' Olaf ħalli kompli kollu għacċess għal dokumenti kif ukoll is-sistemi tal-IT il-personal u l-fondi jridu jinżammu u rridu naraw li jkun hemm salvagwardi biex ħarsu eh, il-personal minn ċertu eh, konflitti ta' interess jew inkella xkiel biex jimxu l-qoddim fil-karriera u nawguraw li dan ir-rapport jiġi approvat eh, nishtiq eh, nejt li minix xan qot nħeba wara subajja nafu li eh, wara dan il-rapport kien hemm impen qawwi eh, setat ta' direttur Ġeneral ta' Olaf konnina nejdu li rridu nillimitawhom naħseb li wara 17-il sena li nħoqod l-aġenzija kienna bżonn din l-emenda nafu li kien hemm nuqqas ta' professjonalità ta' ċertu ħiliet u ta' ċertu ġustizzja ta' direttur ġenerali viżavi l-istaff tiegħu kif ukoll ta' tal-entitajiet ta' supervizjoni. Dejjem kien hemm problemi fl-modi, però dawn l-aħħar 24 xahar rajna livell ieħor. Allura naħseb li hawnhekk komplu din il-ħidma rridu nżommu Irridu noqogħdu attenti u naraw illi eh, ma jkunx hemm eh, żgiċċar ta' din is-sistema ġdida li qed nippruvaw noħolqu l-avvenimenti li rajna reċentement eh, jitolbu għal azzjoni immedjata u diretta. Hemm investigazzjoni Belġjana u hemm ukoll talbiet u eh, ukoll akkużi penali li għadhom pendenti. Dawn rridu naħdu ma' konsiderazzjoni, rridu naħdu konsiderazzjoni wkoll l-effetti ta' dawk mill-quta, rridu nżidu ċ-ċarezza tal-proċeduri u rridu naraw li l-vitmi jifmu ktar aħjar id-drittijiet tagħhom u noħolqu bilan ġdid ta' setat. Grazzi ħafna u intenni eh, dur eh, għall-appoġġ tagħkom għada fil-votazzjoni. Issa, Signora Georgieva, grazzi Signora President, nishtiq minn qalbi li lilek u li Signora Gressle il-poġġiet enerġija straordinarja biex tressaq din il-proposta għad dan il debattitu eh, aħna nafu li ressaqna dan eh, nar l-4 ta' marzu eh, f'dan il-kommissjoni u jkolli ngħid li għandna żvilupp maġel eh, il qatmarajna bħalu fl-axar mill-axar il national u eh, dan lan komuni bejn it-tlet istituzzjonijiet. Il-biraħ kont mal-Komitat ta' Supervizjoni u nixtieq naddi il-gratitudni tagħhom lill-President tal- minn ħatar president tal-Komitat l-azzjoni kollha li tieħdet eh, minn ħatakom. Hawnhekk qed nitkellmu dwar l-indipendenza tal-Kumitat ta' Supervizjoni tal-Olaf billi nisseparaw segretarja tal-Kummissjoni tal-Kumitat u mill-budget. U dak li għandhom il-mandat li jisorveljaw, nishtiq ngħid li il-President tal-Kumitat ta' Supervizjoni ta' supervizjoni kif ukoll il-membri tal-istess komitat eh, ilhom jeżerċitaw l-awtorità tagħhom aħna m'għandniex eh, evidenza illi l-ħidma tagħhom qed tiġi medda, però il-perċezzjoni li hemm illi jkun hemm eh, interferenza fil-ħidma tagħhom hija sors ta' tħassib. Aħna smajna bir-raqqa x'kellhom xi jgħidu l-membri tal-Parlament kif ukoll dawk tal-Kumitat ta' Supervizjoni biex naraw li noħorġu b'soluzzjoni ċara għal dak li kien meqjuser bħala limitazzjoni ta' l-indipendenza ta' din l-entità f'termini prattiċi għax qed ngħidu il-budget tal dan il-kumitat ta' supervizjoni Anzi, diġa, diġa edna dan il-budget eh, tal-Komitat ta' Supervizjoni eh, taħt il-PMU eh, u issa et nemżu segretarjat ma' PMU skont il-data ta' l-emendat ta' regolament dinija xa' rapporament amministrativa biex nifacilitaw l-elementi ta' natura amministrativi u budgetarja. Dan muħa ħajfetwa bl-ebda mod il-komitat, il-segretarijat, la fil-budget, la fil-personal tagħhom u biex żgur naraw li ikunu ċari hawnhekk ġie maqbul il-Kummissjoni ħat tagħmel dikjerazzjoni għal dan il-għan għada nittama li l-vot imur kif mixtieq fuq dan il-punt mġrit intenni determinazzjoni tagħna biex nagħmlu l-motana għall-istituzzjoni għall-Aġenzija bħal Olaf u biex il-Kumitat ta' Supervizjoni tiġi mejuna kompletament u biex tiġi mħollija tagħmel twettaq il-ħidma tagħha f'indipendenza ta' tali issa għal minu ta' nofs is-sur sarvama. Onorevoli eh, President, eh, onorevoli membri, l-ewenet nixxieq nil-qasens komuna tal-komissari kif ukoll tal-gazz li l-kollega tiegħi uriet naħseb li il qrib dak li għandna hawnhekk hija ġlieda kontra xaħġa ħaġa li suppost kontri għar u għal tal-Kumitat ta' Supervizorju eh, huwa biex jimmonitorizza biex jimmonitorizza r-rwol ta' Olaf biex wetta ħidmietu dan il-komitat irid is-segretarjat li ħadem kif suppost u bħal kumitat is-segretarjat ukoll irid ikun indipendenti minn Olaf. Allura irrit ikun hemm finanzjament kif suppost li jieġi direttament mill-Kummissjoni mhux eh, fondi mhux budget ġej minn Olaf. Naħseb illi hija xi ħaġa li eh, pożittiva li eh, anke l-Kummissjoni taqbel magħna fuq dan il-punt. Issa fuq jekk is-segretarjat għandux ikun fiżikament eh, fiħdan l-istess bini jew le Ġveri, jekk il-Komitat ta' Supervizjoni għandu xe ikun fl-istess bini ta' Olaf, nishtiq nkun ċarkistalla unek. hawnhekk. Dak li għandna hawnhekk hija kustjoni ta' sew serja illi noħorġu dawn in-nies barra mill-bini e, hija xi ħaġa serja naħseb illi olaf dejjem suppost tkun ifokata fuq l-investigazzjonijiet għaddejjin fl-Unjoni Ewropea u fuq l-użu ta' riżorsi tal-Unjoni mhux suppost li tifoka fuq kustjonijiet bħal dawn ir-rwol effettiv tal-Kumitat e, jeħtieġ li eh, s-segretarjat eh, ta' Olaf ikun jinżam fil-kwartieri. Grazzi ħafna, eja nittamaw il-sens komun jirbaħ. Issa, għazzewċ minuti l-Onorevole Jala Sender. Grazzi. Iva, jena u koll rritnajt jena sodisfatta bil-ħeffa li bih bieġi emendat il-dan il-test li għamil li għandu xaqsam ma' relazzjoniet komplikati bil-Olaf u l-Komitat Supervizorju tijaw tensjoni li hija loġika u li diġa rajni għaw kol eh, rajna li marret għallar dan l-axar minħabba involviment eh, professjonali, personali u anke li waslu għal situazzjoni tant gravi li anke għawnek Eh, tneħħiet l-immunità tad direttur ta' Olaf. Jena rrit ukoll ngħid li nittama li la darba terġa' tinkiseb l-indipendenza Supervisor Committee jkun jista' jerġa' eh, jagħmel dak li suppost li inħoloq li jagħmel jiddependi l-indipendenza tal-Olaf rigward il-Kummissjoni u l istituzzjoni oħrajn segwi l-istruzzjonijiet tal-protettur eh, tad-data u anki iħares il-garanziji proċedurali ta' dawk il-persu li kun qed jiġu investigati mill-ola fin għandi riservi dwar kif din soluzzjoni rapida eh, edha eh, tipprova solvi problema li sanatu nagħtu l segretarjat ta' Supervisory Committee status ġdid u kun dipendenti mill-Kommissjoni u anke indipendenzja tali illi eh, jiena nistaqsa lill-Viċi President kif se tkun u qoddim il-min se jirrispondu dawn il-membri tal-Advisory Committee għaliex peress li għandhom dan il-mandat irridu nkunu nafu eżattament qoddim min se jirrispondu dawn u x'se jkun il-qafas tal-aġir tagħhom. Grazie għal minuta, Sir Arnett. Grazie ħafna, Senor President ċertament li eh, huwa eh, tajjeb u fundamentali li eh, Olaf għandhom ikunu parsara fil-ħedma tagħhom hija xi ħaġa li naħseb li hija meħtieġa biex din l-entità jkollha il-fiduċja importanti wkoll li segretarju tkun indipendenti u hawnhekk permettu li ngħid li l-emendi tal-komitat donnom li għandhom l-iktar intenzjoni pozittiva biex naraw li dan għandu jkun il-kas u li l-Komissjoni mandiex tindħala fil-monitoraċ u fil-funzjonijiet tal kumitat ta' Supervizjoni. Naħseb li hemm ħafna pozittiv, issa jekk dan u wiex eh, dak kollu nistgħu jista' jsir dik ħaġa oħra anke wkoll fuq eh, kwistjonijiet ta' interferenza wkoll għandha dubji tiegħi imma insomma nieqaf hawnhekk issur libretto minuta. Grazzi Sinjora President, eh, l-Olaf inħolo wara l-iskandlu eh, li wasal eh, għal twaqqieħ tal-Kummissjoni ta' Brussel 17 eh, sena ilu. Kien hemm bżonn li nħolqu morali tal ġida kontra frodi, però il-missjoni kompletament falliet. Ħafna drabi hija għeddet il-preżunzjoni tal-innoċenza. Reċentement l-immunità diplomatika tad direttur ġenerali tagħha tneħħiet fuq darba tal-ġustizja belġjana ma nafu eh, illi eh, kienem bosta nies eh, illi eddu eddu l-affarijiet kif suppost, pero nafu illi Olaf ma timaneġjax il-budget kif u nafu wkoll li Olaf mhux dejjem imħallija ikoll aċċess l-informazzjoni. Allura nixtieq ngħid li hija sabiħa li qed naraw dan it-titip għal Olaf, però rridu narfu illi Olaf tilfet il-kredibilità kollha minħabba ħafna abbużi ta' poter irridu neqirduha u dan qed ngħidu dan qed ngħidu però rridu naraw illi jekk possibbli jkun hemm entità li tkun tista' twetta' eh, din il-ġeda kontra l-frodi kif suppost. Issa s-sur Corbin Mikkel minuta. Grazzi, eh, naħseb eh, se senilu għaddejna rezoluzzjoni li jekonna fija konna qed nitolbu eh, li jekonna l-epaw e. Olaf, ma tistax tagħmel l-investigazzjonijiet, ma tistax teżerċita kontroll fuq il kommissari fuq il kommissari għala volja nafu li hemm abbużi ċari fl-alaf. Et naraw eh, li hija paralizzata id-direttur ġeneral tagħha ġi akkużat ma nafux jekk l-immunità tiegħu neħieċ le, hemm akkużi anke kontra ċertu kommissarji mhux soċjalisti imma oħrajn illi eh, tgħid ħafna u se tgħidilna li isma' ħadibdew b'dan il-proċess eh, f'Marzu. Eh, Ġvir qed naraw din is-separazzjoni fiżika ta' segretarijat li hija tassew ridikola. Il-Kumitat ta' Supervizjoni kollu għandu jiġi sostitwit għanna bżan ikunu radikali u mux noqodu eh, infet u fu eh, fejn għandu jkun eh, pusset il-segretarijat. Issa, issur Dirkowski, Senjura President, naħseb illi ħantenni dak li diġant għal kollegi Pero, Senjura Kommissarju, permetti li nisħaq mill-ġdid, it-trasparenza u l-integrità dawn eh, huma l-priorità maqsuma tagħna. U għalhekk naħseb li għandna bżonn eh, entitajiet eh, indipendenti ta' supervizjoni ta' kontroll li jistaw jidentifikaw każijiet potenzjali ta' frodi u jinvestigaw. L-olaf suppost jgħaddi l-entità u allura teħtieġ li tkun indipendenti u anke l-Kumitat ta' Supervizjoni. U għandu jkun għandu l possibilità li intervjeni Nasbu li segretarjat għandu rwol importanti u kol laf fl-organizzazzjoni u dawn iż-żewġ entitajiet segretarjat u l-komitat għandhom ikunu mizmumma indipendenti mill-olaf. Issa, Signora Pitera, Grazie, Signora President, għal numru ta' numru ta' drabi aħna tlabna l-Kommissjoni biex issaħħaħ l-indipendenza tal-Komitat ta' Supervizjoni ta' Olaf. Sissa kellna riservi fuq din l-indipendenza kemm kienet minna. Nafu li dan il-Kumitat ta' Supervizjoni għandu eh, rabtiet finanzjarju ta' personale, ġifiri nafu li kienem ċertu kontroll intern. Aħna ħassejna li kienem bżon li nemendaw ir regolament ħalli neħħu kull suspett. Issa rajna tibdiliet ukoll fit-tendenzi tal linja tal-budget li nittamaw li ħajġibu l-bidla meħtieġa. Grazzi ħafna wkoll il-Kummissarju li semat eh, itħassib li kena issa taħt keġdija jissu l-pox biex il minuta Jekk joġbu. Grazzi, Senjora President, jiena smajt barraqqa din il-diskussjoni u kollenejt li aħna sew għacċana eh, għal din l-indipendenza ta' Olaf. Per eżempju, il problema li kena eh, bil-Prim-Ministru ta' għana, tagħna eh, din kienet solvuta grazzi għal Olaf u għallura propju eh, juri kemm importanti li eh, f'dawn il-każijiet sensittivi l-indipendenza u l-imparzjalità ta' Olaf eh, tiġi mħarsa. ħarsa. ebda mod ma kien hemm influenza politika jew ma kien hemm influenza fuq il-bilanċ politiku. Grazzi l-Kummissarju hawnhekk tal-li ġibdet l-attenzjoni fuq dan il-punt. Naħseb illi għal-votanti tagħna mhijiex sempliċement eh, xi ħaġa mm, akademika imma vera demokratija hawnhekk li qed nitkellmu dwar eh, Sur Morales issa. Grazzi, Senjora President. Naħseb li Olaf eh, hija entità importanti għall-Unjoni Ewropea u allura tkun kompletament trasparenti kif ukoll il-Kumitat ta' Supervizjoni u s Segretarijat ta' din l-entità li jridu jaħdmu jitfita biex jevitaw kull tip ta' konflitt ta' interess jew kella skontru. Kull każ ta' frodi jew entità li tiġilet il-frodi trid twettaq ħidmieta b'mod effettiv bħal fuq każijiet bħal l-evażjoni tat-taxxa jew kella levitar tat-taxxa nafu li għal ftit ehm, snin ilu eh, dan kien jammonta għal 13 miljon euro. Nafu li din ir-realtà bil-mot il-mat eh, tibet, pero il-ġlieda għandha titkompla. L-Olaf trid tkun iktar attiva fuq eh, il-ġlieda ta' levitar ta' taxxa mill-multinazzjonali fil l-Unjoni. Grazzi u sanad il-kelma lis-Sinjura Gorgeva, Komissarju Gorgeva, Grazzi ħafna. Grazzi għal kommenti u eh, il-femiet ta'kom naf li kien hemm mistoqsijiet indirizzati direttament lill kummissjoni l ewwenet eh, fuq eh, jekk is-segretarjat u x'ħajkompli u x'ħajibqa' fil-bini tal-għalaf nikkonferma li iva, segretarjat ħajibqa' fil-bini illi qed jilqa' lill-Olaf u ħajkun hemm aċċess sħiħ għall-informazzjoni provduta. It-tieni punt kien hemm mistoqsija jew nkella tħassib muri illi is-sekretarjat ħajjiġi assorbit mill-Kummissjoni. Ippermettu permettu li nkun ċara u tonda unek, aħna ħadna b'serjetà kbira l-kwistjoni ta' allokazzjoni propja li l-entità ħarisna lejn il-possibilitajiet differenti fiħdan is-servizzi ta' rizorsi umani, ikkonsidrajna l-PMO u segretarijat ġenerali u għadna isma rridu nsorvu din il-kwestjoni. Hawnhekk kellna uffiċċju blebda obbligi politiċi u allura naħseb illi tamin ikonna linja ta' budget assenjata apposta fejn n-nies jistaw jiġu akkomodati kif suppost u s-segretarjat ikun jista iwetta ħidmietu bla xkil xejn. Meta rajna b'mod trasversali x'inhu il-każ f'dan is-servizzi l-oħra, rajna illi dan huwa l-iktar post fejn segretarjat jista' jwettaq ħidmietu mingħajr xkielu għalhekk aħna ħadna deċiżjoni l ħadna kien hemm kumment li il sede ta' segretarjat huwa importanti miktar u ktar importanti għal kompożizzjoni tal-Kumitat ta' Supervizjoni bartanti li kunem t-ġdijt vedan tan il-komitat nishtiq nejt u eh, s-senjura Kressler tafu dan illi aħna ħadna din il-ħidma vera bis-serjetà biex naraw naqra kif nistgħu nagħtu nifs ġdid, naraw naqra kif nistaw noħolqu fejn naraw li konna membri ġodda, sa għanna ħames membri eh, potenzjali li qed nikkonsidraw nafu li l-mandat preżenti daqt jiskadi ġviri għanna dawn l-ħames nies u għanna oħrajn illi eh, għandhom eh, kapacità kbira u naħseb illi eh, fl-imkien ħajjejnu biex ikonna komitat ta' supervizjoni li twettaq ħidmieta eh, b'mod imparzjali u bil-kredibilità kollha illi hija mistennija minna. Aħna tassew imħasba dwar kif din it-transizjoni ħassir u veru. Illa li għax importanti li naraw naqra il- fiduċa li n it itiboġġu fiħdanna. Naf li eh, n-nies li semmejt eh, kollha jistgħu eh, jagħmlu bieċa xogħol tajba, issa irridu naraw li l-proċess jġafanalizzat bil-kontribut ta' tliet istituzzjonijiet. Grazzi. Grazzi l kommissarju issa ir rapport l-Onorevoli Gasla. Grazzi tassew Signora President, grazzi u koll il-kollegi kollha li tkellmu. Naħseb li l-koll għandkom raġun din hija sitwazzjoni komplessa u Signora Vice President, inti l-ewwel persuna li naxilek issolvi din tip ta' problema. Dan jimmarka bidu ġdid għal dan il-Kumitat ta' Supervizjoni huwa wkoll bidu ġdejt li aħna nemnu li ser iwassal għal futur pożittiv għall-organizzazzjoni kollha kemm hi. U fuq il-mistoqsija tal-Onorevole Jullo għal min se tuġib din l-aġenzija aħna li għanna aħna ser niverifikaw l-aġenzija taħdem kif suppost biex inkunu nistgħu anke nibnu relazzjoni ta' fiduċja u kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew. Naħseb illi wieħed jista' jispiċċa joqgħod joħloq filosofi ġodda f'dan l-istadju ma aħjar inkunu prattiċi u naraw kif ser nippermettu li xogħol isir kif surpost, suppost u impattu għal nuqqasijiet legali li jeżistu bħal pereżempju l-aċċess għad dokumenti. L-aċċess ukoll għal rapporti finali għal dawk li kun qed jaħdmu fuqhom dan huwa importanti ħafna Mhux possibbli li jkollna sitwazzjoni fejn iċ-ċittadini ma fejn dak li jkun ma jkunx jista' jiddefendi ruħox ma jkollux aċċess għad-dokumentazzjoni. Smajna ħafna anke dwar kif għandha għandu jkun hemm riforma tar-regolamentazzjoni tal-Olaf. Dan irid isir kemm fuq il-livell tal-istituzzjoni tal-Olaf u anke permezz tal-integrazzjoni tal integrazzjoni ta' prosekutur Ewropew dan juru li mexin fid-direzzjoni tajba u li qegħdin jinfasslu t-tirri għal